The President. Good afternoon, colleagues. We will now uh, resume. Tajjeb eżis kollegi se nixtieq nerġgħu nibdew bis-seduta u l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa ħin l-mistoqsijiet tar-rappreżentanti tal-Konsell u nixtieq li nilqa' fostna il-Ministri fisem il-Presidenza Belġana. U nanti għallaw il-mistoqsija li hija il-mistoqsija minnaħa ta' Sinjura Rekefiċute dwar in-nies li għandhom disabilità u l istrategija tas sena 2020. Ministri, meta tkunu l-estek joġobkom. Signor President, Aziz kollegi, il-Kunsill